Thank you very much, Prime Minister. Grazie ħafna, Prim Ministru. Signuri, miftejim mal-Kommissarju Barroso, nħabba li ħafna kollegi li jixtiequ eh, jaraw il-rizultati, ħantikom il-rizultati tal-elezzjoni. Hemm raġuni proċedurali għal din għax darba nkunu nafu r-riżultati li l-Parlament ikun verament eh, kompost mill-ġdid u ikonna il-komitati. Darba tax il-kandidat ġi eh, elet, l-ordni huwa tal-presidenti tal-buro fit-tini nofs ta' dan il-mandat. Mill l-ewwel wieħed sal-14, ħantikom ir-riżultati. minna kienem 672 vot, kienem 17 ma joddux voti u dawk il-voti kienem 655 voti validi u l-voti huma dawn. Pitella 319 l-onorevoli Miguel Angel Martinez 295 vot. Podemata 281. L-onorevole Alejo Vidal Quadras 269. L-onorevole Giorgios Papastamkos 248 l-Onorevoli Roberta Angelilli 246 vot l-Onorevoli Otmar Karas 244 vot l-Onorevoli Edward McMillan Smot 239 l-Onorevoli Isabel Durant 238 Sur Alexander Alvaro 235 uh, eh, Rajna Villand 230 l Aldridge Vlasek 223 u sur Jasek Potatsisic 206 u eh, l-Onorevoli Julian 200 u 180 vot. Daw ġew eletti u jirrepreżentaw eh, il-presidenza jew inkella meta jkun nieqes f'dak l-ordni nixtieq insaqsi jekk hemm xi ħadd minn dawn il-kandidati li għadhem għamilt referenza li jom eh, għal post ta' viċi-president. Viċi-presidenti issa huma kollha eh, eletti u nixtieq nifraħilhom. Grazzi ħafna, sinjuri. Il-buro ħajkun il-kompożizzjoni tal-buro tiġi eh, informazzjoni ġi komunikati l-istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea mbagħad nħallu fidejn il-gruppi politiċi biex jiċċelebraw da l-lejla. Issa nixtieq nitlob il-Kummissarju Barroso